nejnu li l-autoritajiet tal-politika u l-autoritajiet l-ħrajn biex jaħdmu biex jaqdu dmirom. Grazzi. Bek nalqu il-diskorsi eh, ta' minuta u naddu għal-punt li mis l-agenda li huwa rapport ta' Sinjura De Kaiser fuq sistemi ta' kura tas-saħħa fl-Afrika subsaharjana u s-saħħa dinjija. Grazie President, grazie Commissario tal-li għadekaw mana. Dan il-rapport fil-fat hija risposta għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni fu il-saħħa fid-dinja. Però hija intiża li tina perspettiva speċjali u tikkonċentra iktar fu il sistemi reċiproċi, mutwi, illi hemm ħafna minnhom fl-Afrika. E permetturi namel parentesi, il-fatti situazzjoni ta' saħħa fl-Afrika hija traġika minkejja lajnuna internazzjonali, hemm ħafna fatturi li jispjegaw ħda e, it-tibdil klimatiku, il-kriżi finanzjarja, il-gwerer, il-gvern ħażin f'ħafna pajjiżi, e, il l-invidi mill-fat li l-Afrika ħafna rizorsi un batanna l-AIDS, il-malaria, tuberkulozi li għandhom anki rol taħħom għal dastant fatturi differenti li waslu għal dan il-dizastru. L-għol net nishtiq nilqa il-xol kollu li sar mill-NGOs u il-knejjes li qed jagħmlu ħafna xogħol f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza f'żoni ta' konflitt, però dan ma nistgħux nibqgħu sejrinek, ma tistax tkun risposta sostenibbli di dawk li najdulhom eh, fondi vertikali illi huma qegħdin hemm biex jiġildu kontra il-mart Principali bħal AIDS, tuberkulożi u malarja, eh, iġibu ħafna flus u settur privati hopjati lil dawn il-fondi għax iħoss illi eh, din lajnuna ettejn ħafna. Pero dana qed ikopri biss parti mill-problema għaliex fl-Afrika hemm iktar imwiet imħabba nuqqas ta' infrastruttura jew eh, ta' ilma ta' xorb, it-tfal jimutu bid-disenterija, jew għax memx bizajt spizeriji, eh, ħafna nis jimutu, iktar nies imutu b'dan mill mill-malarja u l-AIDS. Eh, Emma attenzjoni sa' għal-moviment li beda fil-tmeninijiet li kienet inizjativa li eh, eh, hija attività eh, ta' sistemi ta' assikurazzjoni, assikurazzjoni mutua. Issa din l-idea hija biex tiżgura li n-nies jieħdu ħsieb il-saħħa tagħhom mhumiex autosuffiċenti ma jistawx ikopru il-finanzjamenti l affarijiet li għandhom bżonn kollha l-aċċess għal farmaceutiċi, però flimkien ma' fondi oħrajn u sussidi oħrajn jistgħu jiżguraw illi il-kura tas-saħħa tiġi koperta u dawn jinkludu anki medicini sistema ta' ħlas, eh, koħlas, Eh, pajjiżi differenti u setturi differenti li huma involuti u sistemi differenti u l antana u għalli nejnu din id-dinamika soċjali u nizguraw, nipruvaw nizguraw li kunem koordinazzjoni u xi darba forsi dan il-movimenti kun anki anke jekk mhuwiex għalissa. Issa jekk dawn is kieku jeżistu dawn is-sistemi, jekk jeżistu dawn is-sistemi, huwa biss għax hemm dawn is-sistemi orizzontali, għax jeżistu dawn is-sistemi orizzontali. Fi klim ieħor fej se ssib l-assikurazzjoni eh, jew il-pagi jekk m'hemmx sptarijiet, jekk m'hemmx tobba, jew jekk m'hemmx aċċess għal farmaceutiċi. Għal daqstant aħna nemnu li emżon niprovaw nikoordinaw, nappoġġaw dawn is-sistemi reċiproċi, però rridu nħarsu lejn il-sistemi orizzontali u l-kura ta' saħħa bażika u dan jfisser li nitolbu l dawn il-fondi ehm, vertikali biex jiffinanzjaw il- kura ta' saħħa eh, orizzontali biex bekk eh, eh, dawn is-sistemi jiġu mejjuna. Et nara li m'għandix iktar ħin, pero nista' nirrispondi għal kollegi li għajmu kwistjoniet bħal eżempju s sahar produttiva li janklużi. Grazzi Signora De Kaiser. U anki tal li eh, eh, rispetta il-ħin tijak. Għandi tlet talbit għal Catch the Eye. L-ewwel sur Rinaldi. Grazzi, kollegi. Eh, Signora De Kaiser kważi għalet kollox għaret ħafna jena nishti f'dan il-minuta nitkellem fuq tifel zaħri li jena eh, tqajt miegħu fl-ewwel ta' Deċembru eh, f'Rwanda meta konna Angola fil-Assemblea eh, Parlamentari tal-ACP dan it-tifel kien qed imut fid-dirajn ommu fil-ċentru ta' Angola fl fejn aħna konna qed nagħmlu din il-konferenza ħdejn l-stadium Eh, li eh, kien qed jiġi dedikat għal eh, Africa Cup. E Ġifieri kien dan il-kontrast. Kuljum fl-Afrika hemm tfal li jmutu bil ġuħ Eh, f'dirajn eh, omom eh, om zazua li ma tafxej fuq il-nutrizzjoni li mandom ħattjajnom. Għal-Kristjan dan u dinja ħasra, ħasra kbira u għal-politiku għal-mniden politiku nistaw najdu li dan huwa falliment tal-azzjoni politika tani. Ta tana u anki għal eh, eh, għal nis politiċi tal-Angola et eh, u stampa biex juri li il-risorsi huma distribuiti b'mod ħażin. Dan it-tifel dan ftit wis jgħix f'din id-dinja, però qed jagħti xhieda għall-inqas bil-klim tiegħi. Issa grazzi ħafna ngħaddi għas-Sinjura Zaborska. Sinjura, President, Kummissarju minkejja xi riservi illi għandi fuq dan il-rapport nishti nifraħ li sinjura Leonid de Kaiser u rrid diġa drabi uħra li taf xinni għal-politika tal-izvilupp u miex indifferenti għal-kondizjoniet li nis jajsu fija fil-Afrika sub-Saharjana l-livell tal-ħukura tas-saħħa u ħażin ħafna. Jina dispjaċini li ċerti emendi maġawx aċċettati mendi li jina resat. Aħna ħafna drabi nitkellmu fuq id-dokumenti ta' konklużjoni mill-konferenzi ta' Kajra u Pekin, eh, ħafna drabi meta nagħmlu referenza li ma jiġux aċċettati għax emmin jemmen illi ċerti paragrafi ma jwetqux eh, ma jirrispettawx il-kontenut tal-politika eh, tal-kura tas saħħa fl-Ewropa. Aħna ma rridux nirrispettaw Eh, l speċifiċità reġjonali u diversità tal-istati fil-Afrika subsaharjana eh, il-kondizjoni tal-saħħaf tan-nies li jgħixu hemmhekk se tmur dejjem għall-ar. Isur eh, Nikolazic, l-aħħar kellim. Grazzi, Sinjura, Kummissarju, kollegi, l-istqarrija universali ta' drittijiet tal-bniedem tara filli eh, il-saħħa hija waħda mid-drittijiet fondamentali. Jiena nħoss li dan id-dritt għandu jiġi perċepit frabta mill-qrib ma' dritt ta' ħajja dawn iż-żewġ drittijiet għandhom kuntest speċifiku fl-Afrika subsaharjana u għal din raġuni jiena nixtieq nisħaq fuq l-approċċ responsabbli tal-Unjoni Ewropea għal kura tas saħħa fl-Afrika. Jien nixtieq infakkarkom li l-Unjoni Ewropea m'għandix tippromuovi l-abort bħala wieħda mid-drittijiet għax dan id-dritt ma ġiex maruf f'wieħed mid-dokumenti uffiċjali bħala dritt fondamentali. Il-kontra, l-Unjoni għandha tippromuovi il-ħajja tan-nisa eh, bit-tfal, tifaċili tal-ħajja tagħhom u sib eh, modi kif nistgħu nipproteġġu l-ħajja Nixtieq nixħa għal darboħra li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ma jinkludux klawżoli fil- fil-ftejmiet kommerċali biex jippermettu illi il-persuni kollom il-medicini bażiċi u għalhekk il-mewtu daqshekk il-livell tal-mewtu daqshekk koli f'dawn il-pajjiżi. Kummissarju. Grazzi. Grazzi Senior President. E, Sur Piperks, xorti ħadina ma setax xieġi għawnek fostna l-lum għalek kienet nitkellem fismu u naddi xie kommenti. U xie reflessjonijiet. Mux nidilkom id-dritt. Ovvijament il-Komissjoni dejjem għad-dispożizzjoni tal-Parlament jiena smajt dak li għalet il senjura De Kaiser kif ukoll min kontribwixxa U din iġa ħagġina qalbi ħafna li ħal qalbi sur Junior de Kaiser jina jikol naħdem fi suq intern u servizi finanzjari imma mhux kombinazzjoni meta nqisi zjarat li nagħmel fil-żjara ta' malar malar tal-kapitali tal-Unjoni Ewropea ma ngħaddu wkoll morru għas-Stati Uniti wkoll. U ħafna mit jittana tagħna jseħħu f'naħa oħra tal-Atlantiku, min imort ukoll id-Dubaj biex nittaqa' ma' minn timexxi l-Unjoni eh, eh, Afrikana għax għal snin twal issa inna nitolbuhom għal politika ġdida ta' sobija li tidħol fis-seħ bejn żewġ kontinenti kbar imħafna. Suġġetti ovvjament li jorbtu mal-kriżi illi huma offerti aħna jħasbuna. Imma pereżempju kooperazzjoni bejn is-swieq kif ukoll ħassib tal-flus dawn kollha huma problemi ir-regolamenti finanzjarji u ġlieda kontra spekulazzjoni li jidna maħna għafqatna mela u ħafna persuni fl-Afrika jbota ħabba fija xew ma jkunu jridu jimportaw l-ikel tagħhom. U jienet li iva għandna bżonn insaħħu il-rabtiet tagħna xi ħaġa li dejjem qed fi tiegħi. Jiena fisem is-sur Pibags ukoll fismi nixtieq ngħid inti semmejt is-saħħa fid-dinja li qed tiżviluppa mhux qed nitkellmu biżwar l-Afrika ovvjament xi ġimgħat ilu jiena mort Ħajiti. Signora Ashton, Signora Georgieva, Sur Pibalg, ukoll ġew miegħi. U ma jivjaġġaw ukoll, aħna nkollna foli barra mill-Afrika hemm pajjiżi ħafna oħrajn foqra li qed ibatu wkoll minħabba eh, problemi ta' saħħa pubblika. Iktar minn 30 miljun persuna timutu b'mod prematur eh, għal raġunijiet li huma jista' jkunu banali għax nisbu wieħed jista' jsalvhom faċilment. Kieku l-Ewropa l-Istati Uniti jonfqu il-budget annwali tagħhom għal ikel li għatu l li domestiċi. fil-mija jew inkella tal-nefqa li fuq fil-militar. Jien naħseb li din hija sitwazzjoni ma jistax jaċċetta le. Il-politiki soċjali, il-politika tas saħħa dawn għandhom ikoll ikunu prioritajiet fis stati membri meta nkunu għadin nitkellmu dwar żvilupp sostenibbli u l-saħħa mhijiex sempliċement dritt tal kulħadd imma hija parti mill-żvilupp ekonomiku wkoll is-sistemi ta' saħħa li huma msejsa fuq eh, l-nfiq per capita għal iktar minn inqas minn 60 miljun euro fis-sena illi huwa 50% inqas milli hija sitwazzjoni fl-Istati Uniti mhijiex biżejjed sabiex aħna nkunu nistgħu inżobbu eh, l-nies milli jaħarbu, jiġifieri brain drain ta' staff mediku u li nipermettu li hemm poplu jkollu aċċess tajja pa' trattamenti li ngħid dan fissa is feedbacks u għalhekk aħna pal unjoni Ewropea. Għankunu għadin nkomplu fil- fil-ġida tagħna u nistuktaw eh, eh, li naċċertaw illi hemm servizzi ta' kwalità għolja ta' saħħar għal persuni li qegħdin ifittxuhom f'daw pajjiżi foqra qed jiżviluppaw u eh, ma parti mill-isforzi tana fis-servizz estern. Ovvjament hemm pajjiżi li mhux qegħdin fl-istess situazzjoni, hemm dawn id-distakki kbar Pereżempju bejn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw dawk li huma inqas żviluppati dawn iktar żviluppati ġewwa l-Afrika. Ġifieri rridu partiċipazzjoni attiva l-Kummissjoni involuti hawnhekk u l-azzjonijiet globali fuq il-ġrida kontra l-AIDS, it-TB u l-malarja u dejjin dawn il-ħidma hija u kol tajtu ġieħ l-xol li nasib u eżemplari dak li rajna fil-fat tal-NGOs fil-ħajiti. fil fatt tal ngos fil fil fat tal ngos fil ħajiti U naħseb li dan eh, kien għen għax serva ta' model biex naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu. Rajna kien donor kien minn kien eh, eh, involut fil-bank dini u kif għenuna f'dan ir-rigward. Irridu nħarsu wkoll lejn il-kwalità tar rizorsi li qegħdin jiġu provduti mis-sħab tagħna Ewropej mhux biżejjed aħna mordu minn hekk ikollna politika interna bħal pereżempju il-libertà ta' moviment u l movement ta' professjonisti fil-qasam tas-saħħa u għalmenu jekk musta nejnu ma nistawx ma nistawx nejnu ma nistawx naqgħu għajnejna għal dak li qed jiġri Jina minn qasantej ta' ġurisdizzjoni. Il-lat wieħed, tas suq wieħed, li ħarriz kutu ktar fattubru, għet jitkellem dwar, jitkellem dwar l-negozju jew kummerċ li huwa bazzat fuq Fondazzjoni Ewropea. U ħana rridu nikkoordinaw b'tali mod li ħarsin strutturi u l-NGOs u l-kumpaniji soċjali li jkun jistgħu jaħdmu sabiex eh, jaħdmu wid fit ma dawn il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw fil-qasam tas-saħħa. Jiena wkoll qed naħdem fil-qasam tal-falsifikar u jiena nirġnejdlek li hemm ħafna kapitli li huma mwarba għal finanzjament dwar teknoloġija biex nippruvaw insibu ftit eh, kif ħanfittxu dawn il-prodotti tal-falsifikar biex inqajmu kuxjenza madwar l-Ewropa nħarġu l impjegati li qed jaħdmu fid-dwana fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea wkoll ħankunu qegħdin nitolbu l-impjegati tagħna sabiex ikollhom kapitlu fuq kooperazzjoni ma' dawk il-pajjiżi illi huma l-sors ta' dawn il-prodotti falsifikati illi jistgħu jagħmlu l-ħsara, speċjalment qed titkellmu dwar prodotti farmaceutiċi u sempliciment dinu huwa idea fuq fuq ta' l-affarijiet li għandna xinejdu l-affarijiet li qegħdin naħdmu fuqhom. Hemm il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea u r-rwol li għandha x'taqdi fuq livell dinji u s-saħħa fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw qed titkellmu dwar riżorsi tal-ODA li mhumiex biżejjed. Punt li inti semmi fir-rapport tiegħek illi huwa laqat il-musmar frasu aħna aħna ħafna tip ta' ajjun ta' finanzjar għas sistemi ta' saħħa fl-Unjoni Ewropea bil-vantaġġi u svantaġġi kollha, u ma jistax ikun illi konna xi ħaġa li tottal kulħadd sistema ta' assigurazzjoni għabbażi volontarja li hemm sejsa fuq l-approċċ privat mhux se jkun bżejjed laqas sabiex nagħtu aċċess ġust universali għal kulħadd għas servizzi tas-saħħa u għalhekk is-settur pubbliku u l-istituzzjonijiet pubbliċi jrid ikollhom rwol x'jaqdu hawnhekk fil-finanzjar ta' dawn is-sistemi tas-saħħa sabiex nistabilixxu jew nkella naċċertaw illi hemm dan il-livell ta' inklużjoni u aċċess ġust Aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa għall appoġġ tal-Parlament f'dan il-qasam biex inkunu nistaw nsaħħu dak li qegħdin ngħidu u jksibu appoġġ min-naħa tagħhom u wkoll nfittxu NGOs oħrajn li jkunu attivi f'dan il-qasam naħseb l-Unjoni tagħna għandha ħafna f'xi t-tallem imma ħafna wkoll x'taqsam mal prija tad-dinja sabiex inżidu valur f'dan il-qasam. U irridu inħarsu lejn kustanijiet tas saħħa fil-pajjiż li kif kifet. Għalhekk xtaqt nieħu l-opportunità biex naċertak illi jiena personalment għal dan il-għan. Grazzi tassew, kommissarju, mela nistgħu nagħlqu stessjoni il-votazzjoni s-sirata il-lejl it tajja jew li fadal minnu. Oui, pardon, je dois, je dois vous dire des choses obligatoires, donc euh, voilà. Sużawni għaxem s formali rrit namela l-agenda